li intom iġġilittu, entuni biex nidġildu dan il-fajl, fuq dan il-fajl. Herzlichen Dank. Die Aussprache ist mit dieser Stellungnahme abgeschlossen und die Abstimmung findet. Grazie. Nal u dibattitu, votazzjoni ser tkun għadab f'nofsinhar. Punt li fuq l agenda tagħna il rapport ta' Sur Mulder. It-tqejt fissu u l-użu ta' prekursuri tal-esplosivi. Rapporter Sur Mulder, kjoġbok. De commissie, het voorstel van de commissie over dit onderwerp. Il-proposta tal-Kummissjoni waslet bej u ieħor fi żmien li seħaw l-avvenimenti uh, fil-Norveġa. Irrid ikollna regoli f'dan il-qasam biex il-materjali jintuża biex jisiru l-esplosivi jiġu regolati sewwa biex nevitaw il-problemi. Għaldaqstant il-Kummissjoni proponiet regolamentazzjoni mhux direttiva aħna rridu regoli komuni li stati membri jistaw isegwu. Il-Kummissjoni u il-Parlament jaqblu li il-Kunsill jider li mhux qed jaqbel. Hemm xi pajjiżi li għandhom sistema ta' reġistrazzjoni u mhux ta' liċenzi u aħna bħala l-Parlament aħna nistgħu ngħidu l aħna sodisfatti bil-kompromess li ser jiġi revedut wara ħames snin biex naraw eżattament li ma sistema eh, tista' tiġi applikata, sistema waħda li għandha tiġi applikata fl-Unjoni Ewropea kollha aħna deċidejna fuq lista preliminari, preliminari fuq eh, sustanzi limitati fċertu li huma konċentrati u li jistgħu jinxtraw biss permezz ta' liċenzja. U t tini lista eh, li turi li jekk hemm xi suspett għandu jisir rapport mill-ewwel irid ikun hemm kuntatti ta' punti ta' kuntatt fil-pajjiżi biex bekk ikunu jistgħu jsiru dawn ir-reġistrazzjonijiet u dawn ir-rapporti u hekk l-istati membri jkunu jistgħu jirreġixxu kemm jista' jkun. Jiena naħseb li l-proposta tal-Parlament għad definizzjoni tal- transazzjoni ta' suspett eh, hija xi ħaġa li sarti tib dwarha Aħna rridu noqogħdu attenti il-ħin kollu u għal daqstant uh, irrid ikun hemm konsultazzjoni bejn l-istati membri u l-esperti. Issa, jekk irridu niblu xi ħaġa fil-lista u din fil-fatt kienet uh, kien permezz kbir li ta' il-parlament, mod partikolari fl-ewwel lista jekk hemm xi prodott li għandu jiġi jitpoġġa fuq il-lista jew jitneħa mill-lista, dan irid jgħaddi minn proċedura leġislattiva il-Kummissjoni setet forsi għamlet dan taħt l-attila delegati, iżda ma tistax tikseb kull ma Issa fir-rigward tal- um, konċentrazzjonijiet, il-Kummissjoni tista' tagħmel tibdil permezz tal delegati u l il-Parlament u l-Kunsell jkunu jistgħu jieħdu deċiżjoni biex jadottaw dan jew inkella ma jadottawx ma jaċċettawx. Issa fir-rigward tal-ammonium nitrate din hija xi ħaġa li ġiet eh, diskussa fit-tul u aħna qbilna li dan għandu jaqa' taħt ir-regolamentazzjoni REACH rridu u kol nanalizzaw xi żviluppi hemm u naraw jekk ikunx aħjar li dan jitpoġġa taħt ir-regolamentazzjoni preżenti. Fil-sor, l-adozzjoni u s-supervizjoni li aħna bilna dwarha hija xi ħaġa li se jisseħ permezz tal-Istati membri. Sustanzi li jinstabu fl-Istati membri għandhom jiġu motija multi. Aħna naħsbu li għadna passi tajbin biex nkunu nistaw nevitaw attakki terroristiċi ġewwa l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, rapporter nadu għal Viċi President tal-Kummissjoni Sinjura Redding. President, jiena naħseb li aħna il-koll konxi minn tedida li hemm eh, għas-sigurtà pubblika minħata terroristi. M'għandix għal xiex noqgħod insemmi il-mwiet li kien hemm minħabba attakki fl-aħħar snin u dan huwa fenomenu li jrid jiġi trattat minn aspetti varji. Hawnhekk illum qegħdin nittrattaw aspett wieħed kif ser nagħmlu aktar l estremisti violenti biex jiksbu eh, ingredienti biex ikunu jistgħu jagħmlu dawn l-isplussivi ġewwa djarhom. Il-Kummissjoni proponi din ir regolamentazzjoni sentejn ilu u lan kien li jsiru regoli armonizzati nillimitaw l-aċċess għal pubbliku ġenerali għal ċertu esplussivi u eh, li għam li dawn jiġu ntużati għal manifattura illeċita tal-esplosivi. L-astant għandha tkun iktar diffiċli li dawn jinsabu fost il-pubbliku, li mill-pubbliku. Jekk naġixxu aħna fuq livell Ewropew nassiguraw li jkun hemm approċċ armonizzat u noħolqu l-istess livell għal pubbliku kif ukoll għal bejja. Nirringrazzja l sur Mulder, ir-rapporter u lill presidenzi fil-passat fostom ta' Danimarka, tal-Polonja u ta' Ċipru li ħadmu ħafna f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni tilqa il-ftejim li sar mill-kolleġislaturi il-test li bilna dwaru ser jisaħħa il-sigurtà komuni tagħna u ser iwassal għal valur miżjud Ewropew. Iżda hemm punt wieħed istituzzjonali ta' nuqqas tim li huwa marbut mal preparazzjoni tal-atti delegati u fuq dan il-punt jiena nixti nagħmel din id-dikjarazzjoni fisem il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tieħu nota tal-ftehim li sar mill-kolleġislaturi fuq artiklu 9 u kif ukoll l-unanimità ġewwa l-Kunsill iżda tixtieq tajt li artiklu 209 għandu jiġi interpretat bħala li kummissjoni hija awtonoma taħt l-atti delegati u l-ftehim komuni li sar bejn it-tlet istituzzjonijiet huwa riflessjoni ta' din l-interpretazzjoni u wkoll referenza għal konsultazzjoni tal-esperti għandha tkun fil-premessa u mhux eh, fil-enacting terms u l-Kummissjoni eh, dispjaċija li dan il-prinċipju ma ġiex irrispettat u tenfasizza li il-każ preżenti ma jistax joħloq preċedent. Jena nispera li għada ikun hemm vot pożittiv biex bekk il-Kunsill ikun jista' jadotta formalment il leġislazzjoni sal-aħħar tas-sena. U l-Kummissjoni hija lesta li tagħmel ir-rwol tagħha l-parti tagħha. Mhux biss fuq il-linji gwida fuq l-implementazzjoni qabel jiġu applikati regoli l-ġodda ġifieri 18 il xahar wara r-regolamentazzjoni tidħol fis-seħ. Danke, Frau Kommissarin. Grazie, Kommissarju il- Kelema li missi sinjura Korazza Bilt. Wara sajf eh, kwiet tal-2011 aħna l-koll xokjati eh, li fin-Norveġja fuq gżira fej kien hemm ħafna żaża sar massakru u fil-qalba ta' Oslo kien hemm ukoll attakk simili. Skont l-Europol wieħed mill-raġunijiet eh, ta' kif instab, instabet il-persuna li għamlet dan l-attak kien Fil-fatt għax dan persuna kienet għamlet dawn l-esplosivi d-dar. Aħna jiena l-daqstant nilqa il-fatt li rnexxina li naqdu fl-imkien fl-Unjoni Ewropea u nispera li anka għada f'din il-Kamra eh, għabbaż da proposta minn naħta l-Kummissjoni, grazzi Kummissarju Redding tal-armonizzazzjoni ta' regoli eżistenti biex kun nistgħu neprevjenu li jsiru ehm, affarijiet simili fil-futur. Il-terrorizmu, il-kriminalità m'għandix frontieri u ir-regoli tagħna ma frammentati u diverġenti. Issa rridu nieħdu passi ħor il-qoddim. L-ewwel net irid ikun hemm rekwiżit fl-istati membri kollha biex ikun hemm liċenzja biex in-nies ikunu jistgħu jixtru minn ħanut dawn l-isplussivi, dawn is-sustanzi kimiċi ma jistgħux jint jimbijaw jekk ikunu ta' xi konċentrazzjoni partikolari li jaqbżu ċertu limitu u jekk ikunu jistgħu jagħmlu ehm, daw l-esplosivi fil-jar. Ekk nkunu nistaw namlu traċabilità u l-operaturi ekonomiċi kollom u koll jirrapportaw meta ibbijaw dan it-tip ta' materjal mod partikolari eh, f'kwantità kbira. Jiena naħseb ukoll li għandna sistema tajb biex niproteġu id-data meta dawn isiru dawn it-transazzjonijiet u meta dawn it-transazzjonijiet u l-bej jiġi rapportat. Irdu wkoll naqblu fuq kastigi li għandhom jingħataw. Fi tliet snin il-Kummissjoni tittatina rapport jekk għandniex nimxu iktar qudiem jekk nix nagħmlu iktar armonizzazzjoni jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni biex tagħmel monitoraġġ u tarek regoli għedna provaw issa miex adattati u tajbin bizzejed biex ikun nistaw nassiguraw is-sigurta ta' ċittadini tagħna. Jiena naħseb jahna aħna bilanċ tajjeb bejn il- um, is-sigurtà, il-kwistjonijiet varji tas-sigurtà u il-fat li ma nżidux iktar burokrazija għal kumpaniji, għal bdiwa, għal per eżempju uh, hotels li jużaw il-kimika per eżempju fl-swimming pools. Jiena nir nirringrazzja li xedaw rapporter tal-PP, il sinjura Venorik Mattia, li sfortunatament waqt li hija ko-rapporter għandha laqa' importanti ħafna oħra bħalissa. Nixtieq ngħid li aħna nemnu ħafna fil-grupp tal-PPE li hija għamlet ħafna biex turi flessibilità u biex nkunu nistgħu naqblu fuq din il-kwistjoni tant importanti din il- il-leġizlazzjoni li sertejna niprevjenu l-kriminalità u terrorizmu niproteġu t-ċadini tagħna ġewwa l-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Nadu Sinra Gomes. Tassaw jizġent. Nishtiq nirringrazzja l-Sur Mulder tal-li tana din il-gwida matul il-rapport tiegħu. Nirringrazzja kol ix rapporters. Naħseb li dan huwa ta' progress kbir lejn is-suq integrat Ewropew għaliex sejjer jgħinna biex ikonnekta tal kontroll fuq il-beħ ta' splussivi, sustanzi ta' splussivi li huma disponibbli. Jiena dispjaċuta ħafna li stati membri damu daqseg biex jilħu ftehim eh, flimkien mal-Parlament Ewropew biex kunu jistaw jadottaw u japprovaw din regolamentazzjoni. Kena l-attak Breivik fin-Norveġa is-sena l-oħra u dan sar grazzi għal disponibilità ta' ċertu splussivi li dan l-individu rnexxilu jikseb. Dawn l-affarijiet jistgħu jiġu evitati kieku r-regoli tagħna jkunu iktar, iktar riġidi. Kun iktar diffiċli għal persuni bħal Breivik li jkunu jistgħu jiksbu dawn l-isplussivi. Il-messaġġ li nibatu aħna minn dan il-Parlament huwa wieħed ċar. Il-prijorità tagħna għandha tkun is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Il-terroristi esploitaw dawn id-djufijiet eh, li kunem fil-leġizlazzjoni. U għal daqstant irri naraw ser namlu mal-erkem jista' jkun biex ikonna parametri ġodda fl-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nikkontrollaw l-aċċess għal prodotti eh, esplosivi. Din regolamentazzjoni tista' tagħtina garanziji ikbar. L-idea però mhijiex li nipproteġu il-drittijiet eh, tal-bejħu xiri ta' dawn l-esplosivi iżda li nżidu s-sigurtà eh, u hekk nkunu nistgħu niddefendu l-ċittadini minn atti kriminali u l-użu ta' dawn l sustanzi aħna rridu nevitaw li jkun hemm traġedi simili bħalma dak li seħ uh, eh, fin-Norveġġja. Grazzi, issa ngħaddu għassur Albrecht. Grazzi, President, l-għonet grazzi li rapporter għamel bieċa xal tajba fuq dan ir-rapport. Naħseb li huwa ċar f'dak li għandna nagħmlu fil ġidatana tagħna kontra terrorizmu huwa tajjeb u ġust li għanna din il-proposta u li ser nipruvaw nassessjaw fejn u riskju riskju ta' attakk jew inkella xi reat. U għal daqstant irridu nifokaw fuq l-armi u koll it-tip ta' esplosivi li għedin nitkelmu dwarhom illum. Dan għandu jkun l-approċ tagħna għaliex ma nistgħux ngħidu li kulħadd għandu jkollu aċċess liberu għal dawn is-sustanzi kimiċi li jistgħu jintużaw bħala prekursuri għal bombi. Dan l-aċċess għandu jiġi ristret ristret bħalma hemm restrizzjonijiet fuq l-armi u dawn restrizzjonijiet ukoll jistgħu jiġu dokumentati għaliex kwalunkwe persuna li fil-fatt tixxi din it-tip ta' sustanza irridu jagħtu prova li għandhom bżonna għal ċaġa partikolari jgħidu għal xi għandhom jużaw għandhom jridu jixtruha u għandu jinżamm reġistru. nix niprevjenu ċertu individwi u gruppi li jixtru ċertu sustanzi żgħar fi kwantità żgħira. Għaldaqstant irridu nassiguraw li mhux kulħadd jiġi kopert minn din regolamentazzjoni għaldaqstant irid ikollna sistema tajba ġbir ta' data huwa importanti wkoll u rridu nixtieq nirringrazzja lir rapporter Sur Mulder tal kien ġentili biżejjed li jinkluda l-emendi tagħna fuq il-protezzjoni tad-dejje. Irridu nifukaw fejn hemm riskju. U jiena naħseb li għandna nanalizzaw il-possibilità ta' kif innaqsu il-possibilità li ċertu nies eh, li għandhom intenzjoni li għamlu attak terroristiku fil-fatt ikomplu b'dawn eh, eh, dawn il-pjanijiet. ma nix namlu monsirat sa ċittadini tagħna dan mhux approċċ tajjeb, iżda l-affarijiet l-oħra huma approċċ tajjeb. Aħna l-ħodor aħna uh, favur ta' din il-proposta u aħna se nivvutaw favorja. Grazzi, nadu s-Sinjura Fresikova Benova. Grazzi President, Komissarju, Sinjuri. Il-Kommissjoni għamlet pjantazzjoni biex din is-sitwazzjoni tkun iktar eh, sigura fir-rigward tal-beħ tal-prekursuri eh, tal-esplosivi. Dawn il-prekursuri jistgħu jiġu ntużati biex isiru atti terroristiċi. Ukoll xi stati membri tal-Unjoni Ewropea adottaw leġiżlazzjonijiet varji fir-rigward tal-sustanzi li jistgħu jinbjaw u li jistaw jiġu ntużati bħala prekursuri għal eh, l-esplosivi. Dawn il-leġizlazzjonijiet spissu ma differenti ħafna minn xuxinu jistaw joħolqu ostaklu għall-armonizzazzjoni. Aħna però għandna bżonn ta' din l-armonizzazzjoni tar regoli ġewwa l-Ewropa fuq il-beħ tal-prekursuri għall-esplosivi. Irridu nissemplifikaw il-differenzi fil-leġizlazzjoni li hemm bej pajjiż u ieħor. U nirringrazzja lill-Kummissjoni għal din ir-regolamentazzjoni li ser tamil aktar diffiċli għal bosta nies li ikunu jistaw jixtru dawn l-esplosivi, dawn il-prekursuri għall-esplosivi. Bekk ikunu nistaw n-naqsu n-numru ta' attakki terroristiċi ġewwa l-Ewropa. Fl-istess ħin ukoll iridu nassiguraw li l-individwi ikollhom id-dritt għal privatezza tagħhom meta jixtru ċertu sustanzi fi kwantità żgħira. Irrid ikollna sistema stabilita ta' skambju ta' eh, informazzjoni bejn eh, il-produtturi, il il-wholesalers u il-bejjija. Grazzi, grazzi ħafna se nistgħu ngħaddu għal catch DI għandna żewġ talbiet. Għandna żewġ talbiet għal catch DI Naddu għas-Sinjura Bazescu. Grazzi, President. U importanti ħafna li nżommu kontroll riġitu fuq sustanzi li jistgħu jiġu tużati bħala splussivi um, u bombi li fidjar, li siru fidjar. Ek nkunu nistaw li proċedu ċittadini minn dawn l-esplosivi. Spiss dawn il-bombi li jsiru fid-dar huma l-arma li jażlu dawn it-terroristi bħal marajna fin-Norveġa pereżempju jintuża n-nitrate ammonium pereżempju bosta drabi biex nevitaw dawn it-traġedji ġewwa l-Unjoni Ewropea rridu noqogħdu attenti ħafna. Dawn is-sustanzi ma jistgħux jinbijaw mingħajr liċenzja u bejħ bla liċenzja għandu jiġu eh, jiġu mwaqqaf eh, mill-autoritajiet fl-istati membri individuali. Irridu kol namlu mantiraġ ta' liċenz li jinħarġu u kol transazzjonijiet eh, suspettuvi għandhom jiġu segwiti biex nevitaw problemi. Kellimni miss dinja problema li fil-fat għanda tiġi interizzata. Eh, fuq livell internazzjonali mhux neċessarjament mill-Unjoni Ewropea, il-problema li nagħmlu din it-tip ta' liġi li nwafqu xatt mill jixtri xi ħaġa ifisser li iktar ma jdum il-proċess ehm, jaf li il-persum li jridu għamlu terroristi jibdaw minn kmini ħafna biex jixtru dawn l-esplosivi. Per eżempju, din proposta s-semmit sena ilu U ma nafux eżattament meta leġizlazzjoni ser tgħaddi u ser tidħol fis-seħ. Jiena naħseb li kien ikun ħafna ħjar kieku qabilna b'mod internazzjonali biex ninkludu il-lista tal- tal-industrija u mbagħad wara ninkoraġġixu lill-pajjiżi kollha fosthom l-istati membri biex jagħmlu leġiżlazzjoni mingħajr wisdew min, pereżempju fir-Renju Unit huwa possibbli li f'ċertu ċirkostanzi tagħmel liġi fi żmien 24 sija. L-proċedura fil-Parlament Ewropew huwa dettaljata ħafna iżda jaf twassal li dawn il-persuni li għandhom f'moħħom li għamlu attak terroristiku jkunu ħasbula ħafna minn qabel biex jixtru l-esplosivi dan ir-rapport qed jipprova jikseb regolamentazzjoni biex li l ċittadini milli jirxru ċertu sustanzi u qed titlob ukoll notifika meta jkunu se jinxtraw ċertu sustanzi kbar ħafna mod partikolari għal raġunijiet leġittimi. Il-Renju Unit għandha ħafna esperjenza f'dawn l-isplussivi f'mod li jisiru fid-dar ehm, biex jisiru bombi għal idea għal raġunijiet terroristiċi, aħna ma nix bżon l-Unjoni Ewropea tqottajdinna xana namlu fir rigward ta' dawn is-sustanzi. Din ir-regolamentazzjoni li trid testendi il-poter tal-Unjoni Ewropea u tuża il-terrorizmu bħala pretest. Aħna u il-kollegi tiegħi tal-UKIP ser nivvutaw kontra. Jetzt äh, Grazzi ħafna. Viġi President Redding, kjuxbuk. President fil-qosor. Naħseb li kulħadd din il-Kamra jaqbel li dan ir-regolament ħajkun tajjeb biex terroristi potenzjali jitwaqfu milli jixtru l-prodotti neċessari biex jagħmlu splussivi dan ħajħares is-soċjetajiet tagħna għalhekk u dan regolament huwa titjib ċar tas sigurtà pubblika u ħaj simplifika kol kwistjonijiet eh, għal fornituri minħabba li jkun hemm regoli komuni fl-Ewropa. L-Kummissjoni ħatibqa' taħdem anka foqsma oħra sabiex ikun hemm tnaqqis fit-taddit terroristiku ti eżempju. Per eżempju, il-xol ta' network eh, biex ta' jem kuxjenza fuq radikalizzazzjoni fejn ikun hemm ħidma ma' nies illi jkunu f'periklu illi jinġibdu lejn eh, l-estremizmu u għalhekk dan biex nurikom illi aħna dawn il-kustjonijiet nħedhom b'serjetà kbira u kif ukoll niffaċċjawhom minn aktar minn aspett wieħed. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma l-relatur l-Onorevoli Mulder. Nixtieq jekk tippermettuli nippermetti li l-Onorevoli Vajgur jitkellem qabellek, anzi, Onorevoli Mulder. Ek joġbok. Grazzi ħafna. Eh, Niskuda ruħi tal-li kont tard ħafna meta l-lejt ideja, naħseb l-inizjattiva tal-Komissjoni għahda tajba u għanna nitkellmu dwar dan il-periklu dwar din it-teddida L-estremisti rridu nwaqfuhom milli iwettqu l-pjanijiet tagħhom, però kummissarju naħseb illi ikun tajjeb illi dan il-ħsieb nestenduh fuq sma oħra, mhux dawk marbutin ma' terrorizmu direttament, però ma' sigurtà jew anka tendenza għal violenza. E, ġifiri, per eżempju, bħal dak li nġaqsam mal-armi tan-nar, l-individwi jista' jkollhom aċċess għall-armi tan-nar u għaxar li l-kriminalità edha dejjem tikber fid-dinja u fl-opinjoni tiegħi dinja marbuta mal-possess tal-armi tan-nar u l-aċċess eh, pjuttost sempliċi għal dawn l-armi tan-nar. Naħseb li għana nagħmlu xi ħaġa dwar dan il-punt, grazzi. Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter, bitte. Grazie ħafna relaturek joġbok. Mikro. Pieter. Ik oh, graag een ieder willen bedanken die aan dit eh, debat heeft deelgenomen. Nishtiq ringrazzja lil kulħadd il-kull min ipparteċipa fid-dibattitu u nixtieq nieħdu l-opportunità biex nirringrazzja wkoll il-korrelaturi tal-kollaborazzjoni eċċellenti magħhom. Jiena naħseb illi kulħadd kellu ċans jagħti l-kontribut tiegħu għal konklużjonijiet finali jiena ħadd nota tal-ispjegazzjonijiet illi nataw min-naħa tal-Kummissjoni naf li dan huwa punt diffiċli ħafna u e, kien hemm bżonn iva konċessjoni biex nilħu kompromess u nittama li d-dokument hekk kif inhu qudiemna mhux se joħloq preċedent Jiena naħseb illi eh, l-isforzi tagħna biex nikkonsultaw l-esperti eh, hija xi ħaġa li għad nistgħu naħdmu fuqha jekk din hija xi ħaġa li tixtieq tagħmel il-Kummissjoni u nittgħu din tkun adottata għada eh, ma nafx jekk nistawx nigarantixxu 100% sigurtà ċittadini permezz ta' dan, però naħseb illi dan l-istrument huwa pass tajjeb ħafna fid-direzzjoni tajba biex nippruvaw waqfu l-problemi. Grazzi ħafna dan jikkonkludi d-dibattitu fuq dan ir-rapport u l-vot ħajseħ għada f'nofsinhar. Mela, issa ngħaddu għad-diskorsi